Pan President. Il-President. Degni za... Signori, għanibdew bil-sessjoni ta' Eurof Senat. Il-minuti tal-bira eh, u dokumenti li adottati ġa disponibli hemm xi kummenti jew hemm xi riservi jekk mux hekk kull każ Mela, nibdew eh, nidikjara il-minuti approvati. Naddu għall-agenda tagħna għadu battitu fuq eh, ksur ta' drittijiet tal-bliedem u prinċipju ta' demokrazija u tal-istat ta' dritt għandna sieħ. Eh, u l-ewwel hemm situazzjoni ta' dritt tal-bliedem fl-Iran, speċjalment l-assikurazzjonijiet bil-tamassa u l mew reċenti tal-blokkar Satar Beheshti. Autor spravi Romeva Irueda. L-ewel Romeva Rueda. Grazie ħafna s-situazzjoni ta' dritti ta' minnem fl-Iran dejjem sejra l-ura. ħafna kazijiet ta' trattament ħażin, tortura, eh, traskuraġni medika u til. Sadara histi 35 35 eh, sena ġi arrestat u eh, mill-pulizija ta' Sebenawtek u konfiskaw l-affarijiet tiegħu inkluż il-kompjuter tiegħu. Il-familja prova jottieni informazzjoni fuq fejn qiegħed beħexti u għaliex ġi arrestat mill-uffiċjali ġudizzjarju u ma kien hemm nebda risposta sa' Novembru, 6 novembru sa' sakemm qalulu li il-blogger kien miet waqt li kien detenut u ma provdew lebda spiegazzjoni għal-mew tijaw. Għalek, din il-rizoluzzjoni aħna nishtiqu nitolbu li kunem investigazzjoni dwar il-ċirkustanzi tal-mewt ta' Satar Beħeshti waqt li kien jgħat kustodijat u li jieġi ehm, mizmum responsabli l-uffiċjal li kien li bat li batlada u aħna nitolbu li l-familja għandha tkun taf fil-ċirkustanzi kollha tal-mew tiegħu. Wieħed għandu jfakkar li l-assikwazzjoni eh, fil-22 ottubru ta' 10 eh, ta' 10 iranjani fuq eh, akkużazzjoni ta' drogi li aħna mħasbin li ma marċevewx il trattament u d-drittijiet mudizjoni tagħhom u torturati dan huwa kas nsibu kontinu, għan għal darboħra nitolbu eh, nishtiq nsaqsu li l-autoritajiet tal-Iranjani għandhom xidu it-tortarati jew trattati ħażin u li jkollhom aċċess għal avukati li huma jgħażlu u jkollhom aċċess ukoll għal trattament mediku meta jkun hemm bżonn tiegħu ma nfakrux ma ninsewx li l-Iran eh, eh, firmat ftejn fuq id-drittijiet tal-bniedem u l-kontra l-użu ta' sorda. essa naddu għall-onorevoli Pascal Minuta. President, Komissarju, aħna kollha nafu l reġim Iranjan mhux qed jissodisfa l-obbligi internazjonali tiegħu. Il-sitwazzjoni ta' dritti tal-bidem ta' ċittadini iranjani qed jiġi kontinuament fjola violati l-Aġenziji tal-aħbarijiet ma jikkritikawx l-reġim. Il-reġim jittortura l-proġunieri dawn jibqaw fil-ħabsijiet u servizzi segreti ikomplu fl abbus tagħhom tal-poter u seta baħaxti u sajċeti huma eżempju ta' dan. Reġim u għed li jkun hemm investigazzjonijiet b'dan ta' ġiri ma' realtà hija eh, li ħafna mill-membri tal-oppozizjoni iranjana għalhom fil-ħabs. Għanna neħdu passi, għanna nimponu sanzjonijiet biex repressjonijiet bħal ma tkomplix. Grazzi ħafna. Issa, l-Onorevoli De Kaiser għal minuta u nofs. Grazie ħafna, President. Naħseb li nistaw nifmu ħafna minn dak li għaddej bħalissa fl-Iran. Hemmhekk għandek pajis li miaw eh, rridu negozjaw eh, nifmu li ma l-vant nofsani ma jkunx ma jkunx nukleari, ma ma nistax nifhem desprezz ta' dritti ta' bidem li jem, qed naraw zetu eh, zetu eh, mwiet eh, pini kapitali u dal blogger mwiet u dawk li eh, rebħu il-premju Sakharov ma nistax nitqaw magħhom aħna rridu eh, ikkonna kuntatt magħhom ma ma nistax nifmu għaliex huma mhux qed jirreaġixxu fuq il-kwistjoni tal ritti tal-bniedem u sax nifhem għaliex ma ftaħniex dan il-kapitlu f'Diċembru. Nispera li nkun kellna l-opportunità eh, su today u u Ġafar Anahi li ġew nominati għal premju Sakharov li tal-aħħar qed jappella sentenza kontra tiegħu u li qed jirriskja li jiġi mibgħut ehm, il-ħabs. Ah, Ġaħna nominanijom mux għax huma jirrepreżentaw il-ġlida ta' dritti tal-bniedem u issa naddu għall-Onorevoli Stevenson. Grazzi ħafna, President. President, il-reġim faxxista tal-Iran użaw Gaza biex ikunu jistaw joqtlu iżjed nis u jamputaw iżjed nies f'dak il-pajjiż. Il-fuq minn persuna ġew maqtula bdaw l-aħħar 10 u dan kull ma jagħmel huwa jżid mal l-wieħed 120,000 elf persuna li ġew maqtula bdaw l-aħħar 20 sena, ħafna minnhom eh, jappoġġaw il-PMI, l-oppożizzjoni, għawek għandi volum, huwa l-ewwel volum ta' 20,000 persuni eh, jappoġġaw il-PMI li ġew maqtula fil-reġim faxxista tal-Iran. Huwa wkoll eh, ħaġa orribli ta' misħija li dal-parlament prova jibat delegazzjoni ta' ħbiberija U L-unika raġuni li ma marrux huwa li aħna tajna il-prezz Sakarov lil Nazdin Satadej li edha fi sitt jum ta' uh, ta' strajk tal-ġoħ u ma' nix nibatu delegazzjoni ta' ħbiberija li dak il-pajiz. Issa żewġ minuti eh, l-onorevoli Essaj, signora Essaj. Grazie ħafna, President, Kommissjani il-gvern tal-Iran eh, eh, eh, morru kontra l-drittijiet fundamentali ta' dak il-pajis. Mux għed nitkellmu dwar ta' dak il-pajis imma għed nitkellmu kol situazzjoni ta' Sata Heċti li miet fil-ħabs u l-raġim iranjan ġi kritikat fil-paġab ta' Facebook. Eh, il-gvern huwa responsabli għal dat tip ta' mwiet waqt li jkunu fil-ħabs. Il-mewt sa' sur beħixti. U rrit kemm miserja il-situazzjoni ta' dritti ta' fl Floran reġim qed jipprova dejjem iqarrab il-sitwazzjoni fil-Bant Nofsani f'sitwazzjoni ta' periklu. Notajna li l-gvern eh, qed javanza fil-programm il-programm nukleari tiegħu u jistgħu jkunu ta' teddida għas stati ieħor l-Iżrael billi jeqerduħ u batu l-armamenti l-Hezbollah. L-Irak ġa eh, eh, edha taħt pressjoni mill-Iran. Oppozizjoni eh, iranjana edha fil-territorju tal-Irak u importanti li l-baronessa għaxta għax tentuża l-pozizjoni tagħna u li din hija ħaġa ċara. Għanna nżidu l-sanzjonijiet ekonomiċi biex nizguraw li l-gvern eh, Iranjan ikollu responsabilta għat-trattament tijaw ta' dawn il-priġunieri. Grazie, President, eh, jgħid sur Merfi il-mewt ta' għal-beħeċti wara li ġi torturata, wara li ġi arrestat, wara eh, akkużazzjoni ta' ta' azzjonijiet kontra l-istat mhuwiex każ iżlat. Taħt il-Human Rights Watch li ġew eh, eh, arrestati eh, nħabba da mietu li kienu qegħdin detenuti minn l 2019 Kien hemm appart minn da ħafna li ġew maqtula fuq minn 600 persuna fl-2011 repressjoni u brutalità m'għandix tiġi użata biex ikun hemm azzjoni eh, militari kontra l-Iran. Il-ħaddiema u dawk li huma kontra l-gwerra mm, ma jridux ikun hemm gwerra jew jew eh, sanzjonijiet kontra l-poplu Iranis. Ma fl-istess ħin eh, jixtiequ jagħmlu dak kollu li jistgħu biex biex ineħħu dar reġim li hemm. Naddu issa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 u miet waqt li kien qiegħed fil-detenut f'Novembru ċirkustanzi il-3 ta' novembru. Ma nafux ċirkustanzi ta' mewtu, imma diversi report jgħidu li mit inħabba tortura. Għana jura eh, li dan huwa eh, juri natura barbarika eh, u l-legali tal-gvern tal-Iran u dan għandna bżonn nbidluha u għanna nottienu li l gvern tal-Iran jinvolvi ruħu fil-dialogu ta' dritti ta' bidem. Nibat il-kondoljanzi l-familja ta' Satar Behashi u l-daw kolla li sofru, sofrew il-rezultati ta' dal-reġim krudili li ħafna drabi tkellimna fuq għawek imma li ma konna xkapati notjenu rizultat. Issa naddu bil-kellima għal gruppi L-ewwel nibdew bis-sur Possalt. Grazzi ħafna, President. Wara inizjattiva minn Soċjetà Internazzjonali għad Drittajiet Giedem jiena jħat fidejja u għadam wieħed bil-każijiet ta' wieħed mill-ġurnalisti li żiet importanti fl-Iran u qiegħed fil-ħabs għall-istess raġuni eh, tal-blogger Eh, li miet li qed nitkellmu fuq illum. U għall-istess raġuni eh, dawk li eh, rebħu il-premju Sakharov qed jiġu persekwitat m'amlu xejn iżjed ħlief jużaw id-drittijiet tagħhom biex ikollhom il-libertà tal-espressjoni wieħed mill-drittijiet li żjed bażiċi tal-bniedem l-Iran mandux jiġi trattat bħal stati oħra jekk ma jirrispettax dan id-dritti ta' minn bażiċi, aħna għandna bżonn nżommu kontatt. L-Iran huwa wieħed mill-ċivilizzazzjoni li żjed antika, huwa wieħed mill-istati li żjed antiki, u għandu jaġixxi b'il-maniera, għandhom jirrispetta dritti tal-bniedem u ma jipperseguitax lil poplu li ma jagħmlu xejn li pjatu l-opinjonijiet tagħna. Grazie ħafna, l-onorevoli Kutax. Xetar Beħaxti huwa eh, eżempju ieħor tal-telf tal-libertajiet jirrepreżenta soċjetà ċivila inspirata mill-libertà u dan ġi rmrasna b'forma brutali. Sal ħafna żmien qed naraw li hemm nuqqas ta' soċjetà ċivili fl-Iran u l-Parlament għandhom jiġullu għadawn dawn id-drittijiet fundamentali ta' dawn in-nies aħna għanna niprovaw eh, naraw li jkun hemm investigazzjoni imparzjali biex jinvestigaw kif miet s-sur eh, fil-ħabs u li l-familja tijaw tiġi informata dan il-nuqqas ta' attenzjoni minn eh, dwar dawk li rebħu il-premju Sakharov nappella l-Iran li jirrispettaw s-soċieta ċivili. Naddu issa għall-onorevoli Wojciechowski. Grazzi ħafna, President, dan mhux l-ewwel darba li aħna għatni nikkritikaw l iran għal pini kapitali tagħha. Emma jekk aħna ma naħdux azzjoni serja il reġim ħaj kompli. ċerta affarijiet m'għandniex ninsewhom. Eh, Fin-1988 meta Musabi kien Prim Ministru 30.000 elf ġew maqtula finqas minn tliet xhur il-maġġoranza kienu mill-PMO. Din hija waħda mill-ar reati tal-istorja moderna li qatt ma waslet qudiem l-ebda tribunal internazzjonali. Nfakkar ukoll is-sitwazzjoni diffiċli tal-poplu Kurt Għast 23 jistennew il-mewt Eh, kurdi għale faxari Huzak Rezaj Behos għalgani eh, u Rokhan Morati. Wasal iż-żmien biex nieħdu azzjoni għannix inkomplu namlu kummerċ mal-Iran u għanna nimponu sanzjoniet sħiħ biex il biex l-Iran jirrealizza li jekk jamlu jkun hemm violazzjoni ta' dritt tal-bniedem dan għandu prezz. Issa għal minuta l-onorevoli Verger, signora Verger. Grazie ħafna, President. U seba rezoluzzjoni urġenti fuq l-Iran f'dan il-Parlament. Eh, Li huma fil qċata tal-lista ta' dat-tip ta' problemi ħafna esekuzzjonijiet, 300 mill-bidu tas sena 20 eh, fis-7 ta' Novembru u 1000 priġunier ħaj probabbilment ħaj jiġi maqtula wara li ġi brit kumitat tal-esekuzzjoni. Waħda mill dawk li rebħet il-premju Sakarov qed edha fuq strajk tal-ġuħ. Ta U allura nisaqsu l nafusna x'sens tagħmlu li nagħmlu dak tip ta' n eh, numru ta', ta mwiet eh, eh, zdidu berba mija fil-mija. Ah, Mux għadam għek biex nsalvu għaw il-kosċenza tagħna. Grazzi. Sur palaċi sal-minuta. Thank you, Chairman. Grazzi, President. Situazzjoni ta' drittijiet tal-midem ġewwa l-Iran da tmur lura f'dawn l ħar snin u xhur inqas ta' trasparenza fir-rigward tal ehm, bit eh, ta' din il-persuna eh, Iranjana l-blogger sa' Tarbeħeċti u rrit li l-Iran mhux qed jirrispetta il- ehm, id-drittijiet eh, politiċi u ċivili skont in-Nazzjonijiet Uniti, situazzjoni ta' ħafna ċittadini Irani li probabbilment ma proċess fil-qorti ġust u kif ukoll nies oħrajn li rebħu il-premju ta' Sakharov um, dawn kollha qegħdin jiġu trattati ħażin għal dastant inħeġġeġ li naraw se nagħmlu dwar sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem f'dan il-post u nagħmlu moratorium ukoll fuq il pina kapitali immedjatament. Grazzi. Grazzi. Issa l-minuta is-sur Tanok. Sir President, aħna rajna f'dawn l-aħħar snin eh, is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u dik politika wkoll ġewwa l-Iran dejjem tmur lura ir-riżoluzzjoni ta' mill-aċar ir-reġim Iranjan u ħati tal-abbużi eh, ta' drittijiet ta' d-nidem eh, atlet bosta nies mingħajr l-ebda proċess fil-qorti nies eh, gej pereżempju wkoll sofrew il-balukis il-baħaj ukoll ehm, ġew ehm, torturati. Issa mis-sitwazzjoni ta' Satar beħeċti il-qtil tiegħu reat gravi li ma jistax ma jiġix ikkastigat għal daqstant irridu nibdu nassistu l-nis tal-Iran kontra din ir-repressjoni li natu il-Premier il Shakarov lil dawn iż-żewġ persuni kien pass simboliku. Nisperaw li l-momentum il-ġdid tal-pressjoni demokratika forsi konvinċi li l-reġim tal-Iran biex jitratta l-nies ħafna iktar aħjar għaliex ħaqhom ħafna aħjar. Grazzi. Gentlemen, just now. Grazzi jissu ser namlu l-proċedura tal-catch di għandi ħafna kellima jekk jirrabkom tkellmu fil-qosor. Is-Sinjura Bauer. Si, Iran achieved the industrial framework. Palma qed naraw li Iran irċiviet għafas eh, uh, industrijali jisu pal fir-rigward tal-eżekuzzjoni tan-nies. L-istorja ta' saħar Beheshti hija evidenza ta' dan kollu nikwota mill-blog tiegħu. Il-bira edduni li ngħid lill-ommi li hija trid tilbes il-libsa sewda tal-vistu inti tit tal-aqħalek, aħna se nagħmlu li rridu u jekk ma tamilx kif qed ngħidulek aħna ser noqtluk. Il-teddit bit-telefonati ma jifqux matul il-jum u anka bil-lejn u jien bħala ranjan ma nistax nieqaf u ma nagħmel xejn fir-rigward ta' dawn il-miżerji. Aħna illum irridu nuru solidarjetà ma' dawn il-persuni, eh, ma' dawn il-priġunieri politiċi kif ukoll mal-familjari tagħhom. Irridu naraw x'ser nagħmlu. Grazzi ħafna. Grazzi. Il-kelim li jmiss minuta Obywateli Iranu, to jissignaw viswani s samego centrum Unji Ewropejski. Ir-rezoluzzjoni hija immirata lejn iċ-ċittadini tal-Iran dan huwa messaġġ ċar minn mill-Unjoni Ewropea hija l-vuċi tad-dinja ħilsa li hija nkwetata ħafna b'dak li qed isseħġa għal Iran tagħti wkoll tama eh, fir-rigward tal-libertajiet eh, taċ-ċittadini eh, ġewwa l-Iran. Nixtieq ngħid lill-kollega minn Franza li għal ħafna snin f'din il-Kamra jew inkella postijiet oħra tal-Parlament Ewropew ġew adottati Eh, rezoluzzjonijiet fir rigward tal-libertà u d-drittijiet ċivili fl-Ewropa tal-Vant u tan-Nofsinhar. U daw l-affarijiet ħadmu kienu, għal daqstant irridu nibqaw fiduċjużu, rridu nibqaw nirreagġixxu għax dan jista' jgħin lin-nies li qegħdin isofru. Grazzi sanadu għas-Sinjura Gurmaj. Grazzi, Komissarju President, kollegi. Wara l-elezzjonijiet tal-Iran, is-sitwazzjoni baqgħet tigrava. Ħafna persuni priġunieri politiċi mhux qed ikollhom dritt ġust qed jintuża tortura u m'hemmx libertajiet ċivili dan ukoll ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Il-mewt ta' Satar Beħesti eh, hija wkoll stampa ċara ta' din is-sitwazzjoni. Hemm ukoll il-kwistjoni tal-programm nukleari li għandu jiġi indirizzat. Irridu naraw kif ser nagħmlu dialogu produttiv mal-awtoritajiet Iranjani għabbażi ta' approċċ l dual track. Irridu nżommu f'moħna li sanzjonijiet u wiesa jistaw ikunu kontraproduttivi li għax jistaw jivraw sara li ċittadini ordinarju għal daqstant irridu namlu użu minn odda ġodda bħal istrument ta' demokrazija għad drittijiet tal bnidem u biex bekk ikonu ktar effettivi. Fi rigward ta' dialogu sanzjonijiet u importanti li jekk irridu għana niksbu riżultati tangibli. Grazzi. Issa nadu għas-sur Migalski. President, Sinjura Verġja, jena kważi dejjem ma naqbel miegħek, però f'dan il-każ kont kellek kważi raġun. Irridu nkomplu nadottaw, nejdu li se nkomplu nadottaw rezoluzzjonijiet, iżda mbagħad ma jseħ xejn minn dawn ir-rezoluzzjonijiet. U obbligu tagħna li x'aħna sirna membri parlamentari biex inkunu nistgħu nadottaw dawn ir-riżoluzzjonijiet. Dawn ir-riżoluzzjonijiet huma importanti wkoll nies tal-Iran. Il-periklu t-tedida ġewwa l-Iran għandu żewġ lati. L-ewwel nett it-tedid intern il-perikli interni li huwa mirati lejn iċ-ċittadini ta' dawn in-nies dan huwa reġim li ma jirrispettax iċ-ċittadini tiegħu stess. Stem problema oħra bl-Iran għaliex dan huwa wkoll stat li huwa ta' tedida għad-dinja esterna. Aħna rridu wkoll inżommu f'moħħna dan. Waqt li aħna niġġieldu drittijiet tan-nies tal-Iran inkunu qegħdin niġġieldu wkoll għad-dritt li ngħixu eh, f'dinja eh, fil-paċi. Grazzi għadu surpreda għal-minuta. Ir-raġuni għalfejn il-blogger Satar Beheċti u emblematiku fir rigward tal-avvenimenti traġiċi f'dan il-parlament u minħabba u koll li f'dan il-parlament aħna edna li kundannajna li daw l-avvenimenti qed isiru fl-Iran, eh, Bostaniz, bloggers, eh, eh, kif ukoll studenti u nies oħrajn din dejjem jiġu medda b'mod kontinwu ġewwa l-Iran. Huma meqjusa bħala dawa tal-Iran. Satar beħeċti, kien kuraġuż biżejjed li semma abbużi mill-reġim Iranjan u ġie kastigat bil-ewwel ħabs u mbagħad til mewt. L-użu ta' tortura qed jagħmel is-sitwazzjoni ħafna iktar gravi. L-istorja tal-imwiet fil-ħabs fil-ħabsijiet Iranjani hija gravi, gravi jrid ikun hemm investigazzjoni ta' dawn il-każijiet u jiġu kastigati dawk ħatja. F'sem il-PPA aħna nappoġġaw il-nies li rebħu l-Premju Sakarov u nħeġġu li dawn jiġu liberati malajr. President, Kummissarju, il-mewt ta' Satar Beheshti hija xokkanti għaliex din dan kien il-qtil ta' persuna li ma' mel xejn ħlif għal xini l-opinjoni tiegħu b'mod paċifiku ġewwa blog. Ir-reġim tal-Iran għad qed jagħmel ħafna offiżi, ħafna reati hemm ħafna każijiet oħrajn li aħna kondannajna b'mod ibes ukoll li x'dawn huma reati gravi u t trattament inuman ta' din il-persuna fil-ħabs kienet eh, kienet ukoll għal daqstant gravi. Irridu nikkastigaw il-dawk in-nies li qed jagħmlu dawn ir-reati li ikun hemm moratorju fir-rigward tal-pina eh, tal-mewġa l-Iran li qiegħda dejjem tikber. Irridu wkoll nagħmlu xi ħaġa dwar il-pina tal-mewt fir-rigward ta' persuni ta' tleta. In-nies u ċittadini ta' dawn il-persun ta' dan il-pajjiż iridu jiġu irrispettati. Issa ngħidu Sur Kelly miex l-ewwel darba u naħseb li lanqas l-aħħar darba li qed niddiskutu din is-sitwazzjoni tant gravi ġewwa l-Iran dan huwa pajjiż li huwa mexxi mhux biss minn dittaturi iżda nistaw niddiskrivom bħala slavaċ u Dawn Dawn mandom lebda rispett tal liġi internazjonali u lanqas nistaħom stess ta' pajizom stess. U ma jarrestawom, un bat joqtluwom, jekk ma jkunux jaqblu maħħom. Dan huwa pajjiż li irrit li ċittadini tiegħu jgħidu sempliċement iva għal dak li jrid ir-reġim jekk le ħajjithom hija fil-periklu. Il-każ ta' Satar Beħex tiwa każ ċar li arrestat, torturat u maqtul u l-familja tiegħu għalula issa jew iġbru, iġbruh irridu nkunu ħafna iktar riġili mal-Iran, namlu sanzjonijiet li ser jamlu impatt fuq ir-reġim u jisforzom li tal-inqas jirrispetta il-drittijiet tal-bniedem u drittijiet fundamentali. Grazzi. Grazzi issa għal minuta sur repo. oikeusrikkomuksia. Uhreina ovat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 il-pulizija ġewwa l-Iran eh, qed tagħmel ħsara kbira u rridu nibatu messaġġ ċar lill awtoritajiet li dawn in-nies ma jistgħux jibqgħu jiġu arrestati maqtula eh, b'dan il-mod. Irridu nassiguraw li dawn in-nies li għamlu din il-kriminalità eh, jiġu ikkundannati. Irridu assolutament immorru li lin mm, minn din is-sitwazzjoni applikaw iktar piena. Grazzi President, id-drittijiet tal-nidem huwa huma l-bażi ta' demokrazija u dan huwa e, għaliex il-każ tal til ta' Sur Beħexti jinkwetani ħafna u ġie arrestat u maqtul mbagħad minħabba li huwa esprima l-opinjoni tiegħu fir-rigward tal-awtoritajiet Iranjani. Din it-tip ta' prassi għandha tiġi għanna niskoraġġuha kemm jista' jkun. E, irridu nirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem u naraw kif se nagħmlu pressjonijiet kbar fuq l-awtoritajiet ġewwa l-Iran. Irridu li l-priġunieri politiċi jiġu liberati immedjatament u kol il-minoritajiet, per eżempju dawk religjużi, attakki kontra mandom jif, u nek nirreferi għal rabiħa tal-premju Shakarov li għandhom jirċivu il-premju taħħom f'Diċembru suppost ġewwa l-Parlament. Jekk issa l-Iran trid tikseb il-kredibilità, trid tirrispetta il-konvenzjonijiet internazzjonali fuq drittijiet ċivili u politiċi. Naddu għal aħar is-Sur Czarniecki. President, Kummissarju, Sinjuri, jiena imħasseb minħabba dan kollu li tisir ġewwa l-Iran bejn 22 ottubru 4 novembru kien ħafna nies li ġew attakati mir-reġin. Iktar 120.000 um, eżekuzzjoni kien hemm sa mill-1989. Irridu inżidu il-kooperazzjoni biex naraw kif ser nikkassigaw dawn il- dawn is-sitwazzjonijiet li qegħdin iseħħu ġewwa l-Iran. Nies qed jiġu ikkastigati ġewwa l-Iran għad ikun qegħdin jaħdmu fir-rigward ta' drittijiet tal-bniedem. Nies ukoll qegħdin jiġu sentenz eh, maqtula. U dan m'għandux iseħħ, grazzi. Much and just now I would like to ask Commissioner Ren for his concluding remarks. Grazzi issa sur Ren għal dawn il-kummenti tal-aħħar mr president uh, honourable members uh, thank you for your very pertinent uh, views and uh... Grazzi, grazzi għal kummenti L-Unjoni Ewropea hija uh, imħasba ħafna d-situazzjoni li qiegħda dejjem tiddeterjora ġewwa l-Iran. Il-repressjoni ta' dawn l-opponenti politiċi difensuri ta' drittijiet tal-bniedem, artisti, bloggers, avukati, nisa u gruppi mm, f'minoranza eh, hija problema kbira. Il-Parlament Ewropew qed jagħmel rwol għandu rwol importanti ħafna biex jikkundanna din is-sitwazzjoni. Il-Premju Shakarov f'dawn din l-aħħar sena li żewġ Iranjani li defendew il-libertà. Is-Sur Saħadeħ u s-sur Panahi uh, juru eżempju ċar ħafna li għandu il-Parlament fir rigward ta' din is-sitwazzjoni u sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Il-mewt traġika tal blocker Satar Beheshti waqt li huwa kien fil-ħabs huwa eżempju wkoll ta' sitwazzjoni gravi ħafna ta' drittijiet tal-bniedem ġewwa l-Iran. L-Unjoni Ewropea rispondiet malajr billi ħeġġet li l-autoritajiet iranjani biex jagħmlu investigazzjoni fuq ċirkustanzi tal-mewt ta' Sur Beheshti. Mbagħad wara l-Iran ħabret li qed issir l-inkjesta u li l-persuni responsabbli ser jiġu proċessati fil-qorti. Irridu nsegwu l-iżviluppi ovvjament F'Ottubru rajna li kien hemm ħafna arresti ta' persuni u attivisti fir rigward tal-drittijiet eh, tal-bniedem. Aħna rrispondejna billi tlabna l ambasġatur Iranjan ġewwa Brussell biex jagħmel dikjarazzjoni dwar is-sitwazzjoni l-użu estensiv tal-pina tal-mewt ġewwa l-Iran hija inkwetanti ħafna. Aħna għandna konferma ta' 338 eh, eżekuzzjoni ġewwa l-Iran din is-sena. Dan jikkonferma li l-Iran huwa l-wieħed mill-iktar eh, pajjiżi li juża l-pina kapitali bħala kastik. Dawn l-eżekuzzjonijiet isiru pubblikament huma komuni ħafna ġewwa l-Oran u l-Unjoni Ewropea eh, ħadet pożizzjoni kontra l-pina tal-mewt u aħna spiss irrepetejna li nikkundannaw dan il-qtil ġewwa l-Iran is sinjura Ashton għamlet dikjarazzjoni fit-23 ta' Ottubru fejn ikkundannat l-eżekuzzjonijiet kollettivi ta' 10 Iranjani. Eh, eh, mix li li huma għamlu eh, bej u daħlu fil-pajjiż droga. Hemm ukoll problemi fir-rigward tal-minoritajiet minoranzi reliġjużi ġewwa l-Iran. Huma soġġetti għal qatt ta' diskriminazzjonijiet varji aħna qegħdin nużaw il-mezzi kollha disponibbli għalina biex noħolqu iktar kuxjenza aktar għalfin u nitolbu lil iran biex jirrispetta il-prinċipji ta' trattament indaqs u mingħajr diskriminazzjoni. 78 individwu bħalissa qegħdin fuq lista ta' sanzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem minħabba ksur ta' drittijiet tal-bniedem ġewwa l-Iran. Ir-riskju din il-lista tiġi reveduta ta' spiss biex naraw x'numa l-iżviluppi ġewwa l-pajjiż. Fl-aħħar l-Unjoni Ewropea tappoġġa bisħieħ ir-rwol tar-rapporter tal-Nazzjonijiet Uniti aħna tlabna li Rinan biex tkun tista tiffaċilita iżjara ġewwa l pajjiż malajr kemm jista' jkun. Grazzi, Kummissarju. Signori, grazzi tal-li intom għamitu l-intervenzjoni ta' kon fuq dan is suġġett irċevejt seba'